Okay, no problem. Yeah. So now we will start with our next item. Issa ser naddu għal punt li jmiss, iġifieri il-mistoqsijiet li l-Komissjoni. Ser nibdew bil komissarju Spidla L-ewwel mistoqsija ġiet infasla mill-onorevoli Krazza Zagarapulu. U l-mistoqsija hawnhekk hija dwar il-parteċipazzjoni ta' nisa fis-suq tax-xogħol f'pożizzjonijiet ta' responsabilità. Jiena dan il-Kummissarju biex jitkellem. Mikrofonu jogħġba, Kummissarju. Il-numru ta' nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabilità żdied f'dawn l-aħħar snin iżda il-poter fil-politika u fil-negozju jinsab fil-idej tal-irġiel. Dawn l-istereotipi dwar il-ruoli tan-nisa u l-irġiel u problemi biex jiġi garantit il-bilanċ bejn il-, il xogħol u l-ħajja familjari u dawn waslu għal ostakli għal aċċess tan-nisa dak li għandu xaqsam pożizzjonijiet ta' responsabilità. Fl-aħħar għaxar snin kien hemm progress f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni. Il-veloċità tal-bidla kien wieħed xi ftit bil-mod u Il-pożizzjonijiet tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabilità kien baxx l-iktar fis-settur tan-negozju, fis-settur privat disa' minn kull għaxar membri ta' pożizzjonijiet eżekuttivi u amministrattivi huma irġiel. Tlieta fil-mija Tlieta fil-mija biss ta' negozji l-kbar tal-Unjoni għandhom bord immexxi minn mara. Il-Kummissjoni temmen li hemm bżonn għal titjib dan nista' niksbuha permezz ta' analiżi ta' data komparattiva, il-promozzjoni ta' networking u kol skambju ta' esperjenza. Network Ewropew għall appoġġ tan-nisa Jappoġġa li l-nisa f'pożizzjoni ta' responsabilità dan waqfitu l-Kommissjoni f'Ġunju tal-2008 dan saħaq dwar l-importanza ta' miżuri bħal eh, networking, il-mentoring. Għajjim ta' kuxjenza u kol biex ikunem nisa pozizjonijiet ta' tmexxija u kol jinkoraġġixxi l-nisa biex japplikaw għal pozizjonijiet olin. Il-Kummissjoni hija sodisfatta li qed tara li bosta stati membri għandhom inizjattivi bħal trawim ta' kuxjenza fis settur privat, edukazzjoni, taħriġ għan-nisa illi irridu eh, kollhom dawn il-pożizzjonijiet u wkoll it-tfassil u l-ħolqien ta' sistema ta' arfin għal kumpaniji li jipromovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Aħna joġobna l-modell ta' Norveġġja, iżda huwa għafidejn l-istati membri li jiddeċidu x'inhu l-aħjar Artiklu 14 paragrafu erba' ta' trattat wassal biex l-istati membri kunu jistaw jihdu miżuri pozittivi. Iżda, kazistika xiftit restringenti minnaħa tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u taħtik il-kazistika l-miżuri ma jistawx jittieħdu b'mod awtomatiku. Iżda xi miżuri jridu jittieħdu b'mod individwali, ħabbażi ta' każ b'każ. Fl-2010 l-Komissjoni għandha intenzjoni li tagħmel framework ġdid strateġiku dwar l-egwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Kif ukoll evalwazzjoni tal-impatt dettaljat u analiżi tal-miżuri bejn 2006-2010. Mu kol appoċ għal aktar partecipazzjoni tan-nisa f'pożizzjoni ta' responsabilta' U dan ser ikun eh, ta' priorità għal komissjoni Fil-bidu ta' sena diħla l-Komissjoni ser tressaq strateġija ġdida għal tkabbira għal kabbir u impjiegi wara l-2010. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ser tkun ċentrali f'din l-istrateġija l-ġdida. Jena nixtieq nisħaq li din mhux dwar prinċipju politiku ta' demokrazija. Iżda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel huwa kwistjoni fundamentali ekonomiku. Għaliex huwa importanti illi wieħed juża it-talent kollu possibbli biex aħna nkunu nistgħu nirnexxu fil-ġejjeni. Għal daqstan, sinjuri. Irridu ngħidu illi l-appoġġ illi l-appoġġ tan-nisa biex jieħdu pożizzjonijiet jitolin huwa ċentrali għall-Unjoni Ewropea huwa l-ambizzjonijiet kompetittivi tagħha, grazzi. Signora Kasa tixtieq tistaqsi xi ħaġa oħra? Grazzi. F'dak li għandu x'jaqsam din il-mistoqsija jiena kont xiftit aktar preċiża Wara li rajna r-reviżjoni tal-anijiet tal-Lisbona, l-evalwazzjoni tal-roadmap, il-Komissjoni Ewropea ser tipproponi xi miżuri speċifiċi biex tnaqqas dan id-deficit eh, femminili fis-suq tax-xogħol inti tkellem dwar il-mudell tan-Norveġġa dan ser inebbaħna, ser ikun xi orjentament, titkellem dwar il-kazistika tal-qorti wkoll. Fejn fejn rabta hawnhekk dan huwa element pożittiv jew negattiv? Nixtiequ li l-Kummissjoni eh, tgħid eh, x'taħseb u turi l-pożizzjoni tagħha. Grazzi, kjożba komissarju. Jina naħseb li jien kont ċar dak li għad. Iżda forsi rrid niċċara xi ftit aktar. L-ugwaljanza tal-opportunitajiet hija diġà ċentrali għal kompetittività tal-Ewropa. Din hija l-perspettiva tal-Unjoni. Dan imur li lin mill-aspetti morali u politiċi għalhekk l-ugwaljanza tal-opportunità ser nisħu dwara fl-istrateġiji tal-ġejjieni tagħna. Aħna ser niproponu wkoll fid-dokumenti miżuri xierqa li jistgħu jikkontribwixxu għal suċċess fil-ġejjieni, ovvjament. Aħna rridu nibqaw fil-limiti ta' trattat. Iżda aħna se nużaw it-trattat kollu. Grazzi, Sinjur, l-Onorevoli Lightfield. Grazzi, Sur President, Komissarju. dak li għadek kem tejtu huwa tajjeb, iżda jekk wieħed ikun politiku, mela allura wieħed qed jiffaċċja kwistjoni bħal dik li dan l-aħħar ħames snin dejjem kellna kummissarji irġiel. Għaliex hija l-kummissjoni ma tistax tkun eh, ugwali bilanċjata dan ikun mod tajjeb kif aħna ninservu ta' eżempju, nkunu aktar kredibbli. Kummissarju. Jiena naħseb illi rridu nisħu illi din il-kommissjoni hija kommissjoni tikser kull rekords dak li għandu x'jaqsam kommissarji femminili. Irrid ngħid ukoll illi l-kollegi nisa tiegħi għandhom il-portfolios ewlenin. Nelly Cruz, Daria Gribovskajte u l-oħrajn. Il-kommissarji nisa għandhom portfolios importanti ħafna. Għalhekk il-Kummissjoni hija istituzzjoni eżemplarja iżda. Huwa fidej l-Istati membri li jinnominaw eh, komissarja, wieħed ma jinnominax persuna eh, komissarju, mara allura aħna ma nistax nirriflettu dan. Dwar servizz ċivili, tal-Ewropa u l-Governanza Ewropea, il-Kommissjoni għandha pjanijiet li tagħmel xi tibdil għaliex aħna qegħdin narfu illi aħna ninsabu l-bot milli nilħu bilanċ bejn nisa u l-irġiel. Iżda jiena sodisfatt illi grazzi għall-isforzi eh, tal-kollega Sin Kallas jekk aħna nqablu ċifri tal-bidu ċifri tissa aħna għamilna progress sinifikattiv għandek raġun fadlinna x'naqdvu biex eh, nilħu sitwazzjoni sodisfaċenti. Is this a comment, I have a comment on this question? Komment fuq din il-mistoqsija? Din il konverzazzjoni li aħna namluha kull sena nħoss jidher li l-politika għandna bżonn nbidluha, hekk għandna bżonn li konna iżjed nisa involuti fil-Kummissjoni, Konsillu, Parlamentu, l-lider mhux qed iżir. Ah, kif niffunzjonaw aħna bħala Parlament din ma biex ħaġa tajba għal dawk li għandhom it-tfal jkunu rġili jew nisa. Xi trid jiena għażilt eh, din il-karriera ma għandi xi ħadd li baqad dar. Rridu jkunu realistiċi dwar dawk li l-affarijiet huma prattiċi. Grazzi. Pan komisarz? Kummissarju. Sem uvaru sem upozornil na to, že existuje. Fil-kommenti tijaj fil-bidu jinaħt li hemm eh, ħafna uh, situazzjonijiet differenti xiftit minnhom pozittivi oħrajn mhux daqshekk pozittivi. Evidentement, fl-aħħar minn l-aħħar kull individwu, kull bniedem jiddeċiedi u, u jewi innifsu. Imma evidentement ċerta istituzzjonijiet ċerta tip ta' politiki u ċerta arranġamenti jippermettu li n-nies ikollhom iżjed libertà minn oħrajn. Għal din ir-raġuni jiena nħoss li hija ħaġa evidenti li rridu namlu sforzi ikbar biex naslu għal l-igwaljanza ta' opportunitajiet. Aħna għandna bżonn inneħu kull tip ta' xkil, kull tip ta' diskriminazzjoni, diretta jew indiretta. Għax fil preżent Mux kullħat, mux il-nisa kolla għandhom l-istess vantaġġi li għandhom l-irġiel meta jiġu eh, fil-moment li jieħdu d-deċiżjonijiet. Specialment, għadak l-għandu xaqsam eh, deċizjonijiet politiċi autonomiċi. Dziękuję, panie komisarzu. Grazie ħafna, komisarju. Għanna mistoqsija jessa mill-sur Jackie Hanen imma dika ħan naqbżuħ għax min għamil il-mistoqsija mhux qiegħdaw. U l-istess għal Cecilia Wilkstrom laqqas minn qiegħdawek. Mela, nirringrazzja lill-Kummissarju Spidla għal ħin li tanna li tagħna u għal risposti tija u s-saqet nara li għanna s-sur Orban, il komissarju Orban li diħel fis-sala. Mela hekk jogħġbok, sur Orban, jek t tieħu postok. A psejdeme, psejdeme na dalxi otasku? Mela jam komplu bil-mistoqsijiet li jmiss. Din hija mistoqsija mis-sur Posselt li qed nara li huwa qiegħed li qiegħed magħna hawnhekk Il-suġġett huwa tal talim tal-lingwi fir-reġjuni tal-frontiera. President. President, signori. Għan itkellem bl-issin tiegħi għax l-Kommissarju responsabbli għal multilingwiżmu. In um, konformitate ku artikolu Skont l-artiklu 149 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea L-edukazzjoni u l-organizzazzjoni tal-sistema ta' edukazzjoni huma responsabilità esklusiva tal-Istat membru. Kif jgħid dan artiklu l-Unjoni tagħmel kontribut eh, għal edukazzjoni ta' kwalità billi tinkoraġixxi kooperazzjoni bil istati membri u jekk hemm bżonn billi tappoġġja l-azzjonijiet tagħhom dan il-kamp. Madana kollu, l-Kommissjoni temmen li l-azla ta' isna mal-min fl-iskejjel għandhom jihdu nota ta' situazzjoni ġeografika u tal-prezenza ta' minoranzi eh, nazjonali. Dena rajnija fil-komunikazzjoni tal-settembru tal-2001 li jismu maltu lingwazmu vantaċ għall-Europa u impen komuni. Li għajt li l-komunikazzjoni tajt li hemm il-bżon li wieħed jagħmel sforzi biex ikun jista' jżid in-numru ta' lingwi li qegħdin jiġu malma. Speċjalment meta wieħed irid jażel it-tieni il-sin barrani, specialment meta wieħed iżum foħħu ċirkustanzi lokali. Fost il-possibiltajiet li jeżistu biex wieħed ikun jista' iwessa dat tip ta' possibilità eh, fin-numru ta' lingwi malma, il-Kommissjoni Ewropea e e suġġerixxi li jkun hemm komunikazzjoni bejn minn dawk li jipprovdu l-edukazzjoni u l-iskejjel appoġġata, per eżempju, mill-programm Communis Reggio partnerjat mal partijiet interessati f'livell lokali kif ukoll ġemellaċ ba' istituzzjonijiet f'pajjiżi oħra. Il-programmi tal-Unjoni Ewropea dwar it-taħriġ u l-edukazzjoni jappoġġjaw il-talim tal-lingwi kollha li mitkellma fil-Unjoni Ewropea, inkluż dawk tal-Miranzi. u tappoġġa wkoll li jkun hemm mobilità ta' żgħażagħ li lejn mill-frontieri biex tkun jistgħu jitalmu l-sna oħra. Il-kooperazzjoni il-programm ta' kooperazzjoni territorjali transkonfinali jappoġġaw ukoll attivitajiet biex wieħed iħarreġ eh, zazax l-inklużjoni soċjali, specialment fil-lingwi u kod. Edukativ koma, per eżempju, l-appoġġat eh, mill-program eh, Franza u Renju Unit 2007 2013 da program bejn daw żewġ pajjiżi jistabilixxi eh, network transkonfinali ta' skejjel biex wieħed ikun jista' jitgħallem il-lingwi. U u koll jgħati informazzjoni fuq l-ambjent tan negozju L-ispiża hija ta' 2.2 biljun euro u hemm eh, partit imsieħba fuq żewġ naħat tal-kan tal-channel. Eżempju ieħor huwa proġett minn parti oħra tal-Ewropa li sar u koll f'tlet programmi transkonfinali. Fijam Vienna, l-Austria, Repubblika Ċeka, eh, Austria u l-Repubblika Slovakka u Austria u l-Ungerija. Daw il-proġett għandu l-intenzjoni li jipprepara iż-żazax għal attivitajiet transkonfinali fil-zona ċentro Ewropea, specialment billi provdi edukazzjoni u jgħin l-żazax biex jakkwistaw kapaċitajiet fil-lingwi u komunikazzjoni u għarfin in ġenerali. L-ispiża tal-proġett huwa ta' 791.000 eh, euro. Perajna t-suzet li kifragi ħat? Eh, sur Pozil tandu mistoqsija oħra li xti il supplementarja. Grazie ħafna President. Ich möchte nur den Kommissar fragen, erstens, ob diese. Jien nixtieq nistaqsi l-Kommissarju jekk il-proġett li huwa ma' referenza li bejn l-Awstrija u l-Ungerija u l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka u Slovakkja forsi tista' twassal għal proġetti simili bejn l-Ungerija u Slovakkja. Jien naħseb li tkun ħaġa utli politikament jiena għandi l-opinjoni li eh, in-nies għandhom jitalmu iżjed eh, lingwi f'żoni transkonfinali. Għanna kindergarten f'Schengen, per esempio, mumiex fl-iskejjel biss fakki fil-Gergandardis. U anki fil-edukazzjoni tal-adulti, eh, l-edukazzjoni matul il-ħajja biex dawn u koll kollom eh, dawk anzjani u dawk l adulti kollom opportunitajiet tal-mulingwa. Grazzi ħafna tal-mistoqsija supplementarja tiegħek, il-Kummissarju Kjoġbu. Grazie ħafna ta' dak il-mistoqsija supplementari minn għadija. Issa dwar l-ewwel ħaġa. Nistgħu nanticipaw forsi jkun hemm proġett bejn l-Ungerija u Slovakkja. Proġett bħal da jingħata l-Kummissjoni Ewropea. Aħna verament disposti li nistudjawh applikazzjoni bħal din biex ikun nistaw namlu kontribut biex namlu sibu soluzzjonijiet li huma tajbin għażewġ pajjiżi. Issa dwar it-tieni ħaġa l inti qajjimt l-ewwel qabel kollox jien nisħaq fuq il-punt li f'Settembru aħna kellna tnedija ta' inizjattiva li għandha x'taqsam mal eh, taqlim bikri tal-lingwi barranin. Din hija inizjattiva li ħaddu maddeja diversi snin u li diġa kellha suċċess. Hemm ukoll kampanja biex parti minn din l-inizjattiva fl-Istati Membri biex wieħed jagħmel l-almu lil missiriet u l-ommijiet ta' dawk bejn tnejn u sitt snin biex jippruvaw jitħalmu l-isna barranin. Issa dwar it-tieni parti tal-mistoqsija dwar eh, talim matul il-ħajja dan huwa l'an prinċipali tal-politika li aħna qed nipromuovu. Għanna ħafna proġetti li li lan tagħhom huwa biex wieħed jitgħallem l-isna barranin u wieħed jakkwista kapaċitajiet interkulturali għal dawk li jaqgħu barra mis-sistemi ta' edukazzjoni tradizzjonali inklużi dawk li qegħdin fl-istituzzjonijiet eh, tal ħriġ vokazzjonali. Kif ukoll dawk li huma żvantaġġati b'xi mod dawk li huma li ħarġu bil-pensjoni jew qegħdin li huma qiegħda. U dawn l-affarijiet mhux ħaġa li bissirija riflessa il-maniera kif aħna qed infinanzjaw dawn il-proġetti. Iżda wkoll hija ħaġa dikjarata fl-istrateġija li l kummissjoni Ewropea adottat fl-2008. Aħna rridu li ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha mhux biss iż-żgħażagħ ikollhom il-mezzi u l-possibilità il-mezzi u l-possibilità biex jitalmu mill-inqas żewġ il-sna barranin. Grazie Franz Surzanka. Nixtieq nirringrazzja l-Kommissarju għal din informazzjoni interessanti. Madana kollu, mm, fil-risposta tiegħu Toġiba tiegħu il kummissarju tkellem ħafna fuq l-iskejjel memmu ukoll ċerta każini u klabs fil fil-bliet rip il-frontiera u l universitajiet ukoll. L-Università fuq li hemm pereżempju fuq il-frontiera bil-Ġermanja u l-Polonja. Kwa taħseb kummissarju jekk forsi il-fondi li inti għamilt referenza li jom jistaw jiġu uh, moti jew koll l-universitajiet li jinstabu uh, rib il-frontiera, jew fil-frontiera bej pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Kommissarju. Jekk l universitajiet huma kapaċi li eh, joffru proġetti li solisfaw il-rekwiziti tal-programm tal-talim matul il-ħajja li kopri l-2007-2013 il-Kommissarija il-Kommissjoni hija disposta li definanzja dat tip ta' proġett. Hemm diversi proġetti li ġa qed jiġu finanzjati mill-Kummissjoni Ewropea u l-imsieħba f'dawn ħafna mill-ansieħba dawn il-proġetti huma universitajiet li jinstabu f'ħafna parti tal-Unjoni Ewropea. Allora risposta di hija IVA. Dak li ħaġa importanti hija l konsolazzjoni prinċipali hija l-kwalità tal-proġett li qed jiġi offrut. Grazzi. Rubik. Eh, Grazie ħafna, President. Nissoċjati tiegħi hija li għanna ħafna programmi Erasmus għal studenti jew um, nies eh, fl-intapriża żgħażagħ tan-negozju żgħażagħ, ġurnalisti, forsi nistaw nużaw il-programmi Erasmus biex intejbu l-komunikazzjoni fil reġuni transkonfinali u fej taħseb li l-aħjar għed jiffoka dak il-każ. Uh, Responsu jistaj kategorik da. Uh, ceea ce a început Il-mistoqsi, eh, il-tweġiba tija Iva, huwa Iva dak li għaddej palissa, eh, dak li nifjazzom Erasmus, li huwa program li 20 sena ilu, più o meno, ma kienx iġi konsiderat forma pozittiva minn diversi atturi fl-Unjoni. Ma dan il program huwa wieħed mill-proġetti li liżiet kellu suċċess fl-Unjoni Ewropea. Jien għamilt ħafna zjarat, mhux biss il-kapital tal-Istati membri, iżda wkoll ħafna reġuni tal-Unjoni Ewropea. U jien hemmhekk rajt l-impatt pożittiv ta' dan il-programm. Qabel xi ħadd qal għamel referenza dwar il-problema ta' universitajiet fil-Polonja u l-Ġermanja jien niftakar because kbir li meta mort fl-Università ta' Varsavja stajt nara li kien hemm numru sabiħ ta' studenti ġermaniż li kien edin fil-Polonja u nħabba il-programma il-programm Erasmus huma kienu f'pożizzjoni li akkwistaw għarfin dwar il-lingwa pollakka u l-kultura pollakka. Ġifiri, għarfin interkulturali. Dana juri kemm huwa effikaċi l programm U biex intem il-risposta tiegħi nfakkar li l-President tal-Kommissjoni Sur Barroso għal li hemm l-intenzjoni li aħna fil periodu li ġej nipromuovu dawk l-inizjattivi li jiffokaw fuq il-konsolazzjoni tal-mobilità ta' zazah biex ek intejbu dawn it-tip ta' kapacità li għanna zjed u zjed bżon. Grazie ħafna Sur Orban għal għal eh, konta għek maħna għal risposti li tajt, tuġibit li tajt. Issa naddi għal naddu għal komissarju Kalla se jolbu, jek jista forsi juhu postu. Máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaos Hauntis a předmět té otázky. Il-mistoqsija li imis uh, minn Nicholas Huntis in-nuqqas ta' interess minn naħa tal-Kummissjoni fl-investigazzjoni tal-iskandal ta' kumpanija Siemens. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli, Kummissjoni. Aħna natu attenzjoni kbira lil każijiet kollha ta' korruzzjoni fl-Ewropa kollha, ma ovvjament eh, dwar il-każ eh, ta' Siemens u l-każijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' Siemens il-numru ta' kwistjonijiet li jaffetwaw Siemens b'mod indirett u dirett u um, il-numru ta' fondi u koll huma limitati. Dwar dawn il-kwistjonijiet kollha konċernati hemm il-kas li qed jiġi investigat mill-Olaf li jiġi malu mbagħad fl-2003 dwar il-lajnuna esterna. Mbagħad kien hemm E, proċedura fil-Ġermanja Olaf qed tissegwi l-proċedimenti ġudizzjari f'dak il-pajjiż. Imbagħad hemm il-każ ta' Olaf dwar il-proġetti finanzjati mill-Bank Investiment Ewropew li bħalissa qed jinvestigaw l-affarijiet li għandhom x'jasmu proċeduri ta' xiri pubbliku. Imbagħad kwistjoni oħra tilet kwistjoni dwar il-proġetti finanzjati mill-Bank tal-Investiment Ewropew u li involvu wkoll proċeduri għal xiri pubbliku dawn qed jiġu valwati mill-Olaf ħalli bekk jistgħu jaraw eh, jekk hemm frodi jew irregolaritajiet li jikkawżaw dan l-interessi tal-Unjoni Ewropea. Skont il-riżultati tal-evalwazzjoni Olaf se jiddeċiedi jekk każ irid jinfetaħ fuq dil-kwistjoni. L-aħħar punt ir-raba każ Lola Orti fi Spanja ħarġet bi sentenza fl-4 ta' novembru tal-2008 f'kas li kellu xaqsam mal fondi strutturali u ehm, dan kien il-kas oriġinali sarat investigazzjoni mill-autoritajiet ehm, nazzjonali u l-proċeduri qed jiġu segwiti minn klaf minn disajnijiet u Olaf ukoll. koll ħafna persuni ġew kondannati eh, minħabba frodi u nataw il-multi u koll. Irridu najdu għawnek li eh, f'dan il-kas eh, il-kumpanija Siemens inħelset fil-qorti ta' Madrid fl-2006 u f'ġunju tal-2006 ġifiri għalek pal kalizijiet kollha pal dawn nafu li l-uffiċju ta' Olaf mhux aġenzija tal-infurzar ta' liġi, l-stati membri għandhom obbligu li informaw l-Olaf fumbat bat Olaf isegwi bis-serjetà l-każijiet kollha fejn hemm involviment tal-fondi Ewropej jew jekk dawn qed jgħaddu minn xi tip ta' investigazzjoni. Għalhekk eh, l-istampa ġenerali u eh, Olaf ukoll jipparteċipa fil-kooperazzjoni internazzjonali u jikkopera mal istituzzjonijiet kollha internazzjonali għal ġlieda kontra l-użu ħażin ta' flus disponibbli għall-għajnuna umanitarja proġetti oħrajn. U brabta ma' kazijiet speċjali u speċifiċi jekk forsi il-membru onorevoli għandu xi materjal speċifiku relevanti għal kwistjonijiet pal dawn il-Kummissjoni tista' tresa il-materjal u dim ola fumbat ola jista' jieħu deċiżjonijiet preprizji skont il-mandat tiegħu. Grazzi ħafna. I thank you, Commissioner. Grazzi Kummissjoni. Sur Huntis. Grazzi ħafna. F'dak li għandu xieqsam l-iskandlu ta' Siemens fil-Greċja rajnie fil-mezzi ta' xandir fuq il-gazzetti. Din naraw il-li wara il-sentenza tal-qorti tal-Ġermanja, wieħed mill dak li kien responsabbli għal li ma jistax jiġi estradit mill-Ġermanja għal greċja U dan sar bażi ta' sentenzi tal-imħalfin eh, Ġermaniżi. Kien hemm każijiet ta' korruzzjoni. F'dak li għandu xi jaqsam it-tenders illi nataw l Siemens Hawnhekk nixtieq nistaqsi li kulħadd jaf li dan idħul dan il- dawn il-proġetti huma suġġetti ta' kofinanzjament. Iżda kulħadd jagħmel ta' birruħu li ma jaf xejn. Mistoqsijiet, interrogazzjonijiet, Umbat wieħed jgħidilna tuna l-provi. Tuna l-elementi meħtieġa mbagħad nitkellmu, iżda jien nixtieq nisma' Eh, li hemm impenn biex inħarsu il-flus tal-ċittadini Ewropej. Ser tagħmel il-Kummissjoni f'dan il-każ ta' ksur u irregolaritajiet tal-fondi. Grazzi, Komissarju. Kif ser, ser taġixxi l-Kummissjoni f'dan ir-rigward? Jiena daqt eh, Senator u il-Parlament u fil-Kumitat tal-Budget l-affarijiet li għamilna sabiex inħarsu u nassiguraw l-użu korrett tal-flus Ewropew. Jiġifieri din hija tema ferm wiesa u ovvjament għal darb'oħra jekk għandkom xi fatti, xi provi fejn il-flus fi proġetti kofinanzjati kien hemm l-użu ħażin tagħhom u naħseb li DG Reġio u dipartimenti oħrajn eh, naħseb ikunu kontenti li jirċivu informazzjoni bħal dik naħseb eh, li se jirdu l-informazzjoni bis-serjetà wkoll u dwar l-estradizzjoni possibbli ta' individwu minn stat membru għal ieħor naħseb din kwistjoni li taqa' taħt eh, l-istati membri u id-DG Olaf u eh, l affert li għaw taħt il-portofol tiegħi dawn aħna ma nistgħu nagħmlu xejn dwar l-istradizzjoni ta' persuna. Grazzi. Thank you. Grazzi, issa nistgħu nimxu għal mistoqsija li jmiss, eh, mistoqsija minn Gay Mitchell u il-kontrabandu tas sigaretti u tħul. Grazzi ħafna, membru onorevoli, grazzi President għal dil mistoqsija u eh, bekk eh, għal darboħra li nista' nati l-attenzjoni tiegħi għal dil-kustjoni kbira ħafna li ehm, għandha effetti negattivi ħafna fuq il-budget fl-Istati Membri u ovvjament dal-kustjoni fejn l-Istati Membri jaħdmu imma il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri eh, hija importanti ħafna u s-servizz tagħna Olaf huwa attiv ħafna hawnhekk u dan jaqdi rwol importanti ħafna fil-ġlieda kontra il-kontrabandu ta' sigaretti u Olaf għandu mm, strateġiji u rrit ngħid hawnhekk li Olaf ovvjament dan jgħin u isost ni l-autoritajiet tal inforzar tal-liġi fl-Unjoni Ewropea bil-każijiet tagħhom u eh, jorganizza wkoll u jikkoordina l-operattivi pal pereżempju operattiv Diabolo fl-2007 fil-ġita kontra l-kontrabandu miċ-Ċina li mm, eh, ibatu containers l-Unjoni Ewropea mbagħad kien hemm operattiv fl-2008 biex jindirizzaw il-kontrabandu tas sigaretti Mbagħad kien hemm Diabolo 2 dan kellu l-istess għanijiet pal-ewwel Diabolo Diabolo wieħed u t-tieni Diabolo dan se fl-2009 Settembru ta' 2009 u l-imsieħba jiġu informati dwar it-teddidiet u jikkoperaw mal-istati membri ġifiri dan huwa qasam ta' kooperazzjoni internazzjonali u x-xogħol ta' Olaf dan juri li l-kooperazzjoni għandha tiġi għannan nsaħħuha. Imma jkolli ngħid hawnhekk li kien hemm żewġ drajiet importanti waqt il-ħames snin tal-mandat tal-Kummissjoni fejn Olaf kien ferm importanti qed nitkellem dwar il ftejm Philip Morris u wara il-ftejm fejn ta' Japan Dabak fejn innis ammettaw li kien hemm xi fil-kummerċ ġust tas sigaretti u għalhekk il-kumpanija ħalset ehm, ammonti sostanzjali flus li mar il-budget tal-Unjoni Ewropea u ma sejjejn ukoll fil-ġlieda kontra il-kontrabandu illegali tas sigaretti u ovvjament dawn l-affarijiet mhux eh, fl-interess tagħhom issa il-pajjiżi kollha l-istati membri kollha firmaw dan il-ftehim Japan Tobacco u se nkomplu aħna nikkooperaw f'dan il-qasam diffiċli jiena naħseb li b'dawn iż żewġ ftejmiet il kbar eh, stampan bidlet xi ftit u nistgħu naraw li sar progress modest. Dwar il-kas eh, li smajna mill-membru onorevoli, iġifiri li ċittadin ta' pajis terzi sittieħed il qorti dan huwa kas importanti u eh, forma parti mill-investigazzjonijiet internazzjonali saru ħafna prosekuzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, prosekuzzjonijiet ibbażati fuq il-xogħol ta' Oref. Olaf dan huwa l-ewwel każ ta' ċittadin mhux tal-Unjoni Ewropea għalhekk nistgħu naraw li hemm kooperazzjoni mad-dinja kollha u nista jiena natikom iktar eżempi, per eżempju, uffiċjali ta' kollegament f'Ċina u f'pajjiżi oħrajn. jiġifieri aħna l-kol interessati li jinsaħħu dil-kooperazzjoni u niġġieldu kontra l-kontrabandu ta' sigaretti. Grazie ħafna. Thank you, Mr. Mitchell. Grazzi, Sur Mitchell. President, grazzi nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Jek aħna nwarbu l impieg li tiġu imminati fil-negozji reġistrati l-implikazzjonijiet tas saħħa huma vera kbar. Il-nofs tal-pazjenti li eh, speċaw l-ikbar star ta' l-Irlanda St. James dawn jitlu minħabba każijiet ta' tipipu u fl-istati membri l-oħra l-każijiet eh, l-sitwazzjoni għasimli. Dawn l-affarijiet jikkontribwixxu għal din il-problema imma ma jkontribwux għal l-ispejjeż biex jitrattaw il-problema. Naħseb li hemm xi 9.5 biljun euro minħabba il-kummerċ illegali eh, ta' sigaretti li qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea u 97 fil-mija ma jiġux eh, ma jisirux jafu bihom forsi għanna nħarsu lejn il-possibilità li jkollna eh, gwardjani fuq il-kosta biex forsi jaħdmu fuq dil problema Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Reċentament jiena pajis barra minn l-Unjoni Ewropea fejn it tipi mhux projbit u rajt kemm kbira differenza ġifieri jekk inqabel l-affarijiet mal-Unjoni Ewropea meta inti ma xomx ir-riħa tas-sigaretti f'postijiet pubbliċi insomma jiena naħseb li dan huwa pass importanti biex aħna nevitaw ir-riski tas-saħħa dwar il-ġlieda kontra l-kontrabandu tas-sigaretti permessa tal-Aġenziji kollha d-dispożizzjoni tagħna Aġenzija l-Infurzar tal-Liġi din priorità importanti ħafna imma ovvjament għal dar boħra sabiex aħna eh, naqbdu eh, dawn is-sigaretti folots eh, il-gwardjani fuq il-frontiera għandhom id-dmir li jagħmlu dan jiena eh, mort rapport fejn tamir sofistikat sabiex dawn jiskopru il- il-containers bi prodotti illegali. Aħna kull ma nistaw namlu nistaw nejnu nifaċilitaw nistaw niprovdu l-intelligence għanna ħafna possibiltajiet eh, sabiex nejnu l-istati membri u sanamlu l-almu tagħna sabiex ngħinu l-stati membri. Imma ovvjament biex naqbdu eh, dawn il-containers u nwaqfu l-affarijiet fuq il-frontier, ovvjament eh, dawn jaqgħu taħt l-istati membri. Sur Rubik għandu mistoqsija, grazzi ħafna President, Kommissarju. dwar il-kontrabandu tas sigaretti inti trid segwi il-finanzjament, il-prodotti u d-dokumenti relevanti meta inti taraf eh, xinu ma tranzazzjonijiet n-nis jistaw jisiru minn fejġe, jisiru jafu minn fejġe jindaw l-sigaretti. Eh, nafu li jem taxxa fu eh, Eh, minn taxxa fuq eh, dawn u se jkun hemm pis finanzjarju u li ħafna fuq it tranzazzjonijiet pajjiżi bħal pereżempju l-Iżvizzera jistgħu jaħsbu dwar dan il-punt pereżempju. Grazzi. Jiena naqbel li din kwistjoni importanti ħafna għall awtoritajiet tat-taxxa aħna fl-Ewropa għandna sisa sostanzjali fuq tabak u prodotti ta' tabak u mill-esperjenza tiegħi mal-ftejim ta' Philip Morris u Japan Tobacco dawn jinvolvu l-istess kumpaniji li huma l-produtturi l-kbar tat tabak u dan huwa r-riżultat li riżultati ġifri qed naraw li huma kooperaw ma nafx xejn dwar l-Iżvizzera manna l-ebda indikazzjonijiet li l-Iżvizzera eh, tkun qed ikun pajjiż problematiku hawnhekk kif dan il-qasam b'mod ġenerali fl-Ewropa il-pajjiżi kollha jarfu x'inhuma t-tedidiet li jiġu mill- kummerċ illegali. Ġifiri, jek għanna xie indikazzjonijiet ovvjament se nikkontattjaw l-autoritajiet Zvizzeri. Grazzi ħafna. Grazzi kummissarju, kanna mistoqsija oħra sur Imma Sur Hans Peter Mati muxet hawnhekk maħna ġifiri se naqbżu dik il-mistoqsija għal darba ħar nixtieq nirringrazzjak għal ħin tiegħek u għal tweġibiet tiegħek u issa nixtieq nitlob lis Sur Shefcovic biex Jitajte panie komisarzu. Nixtieq nilqak hawnhekk f'din l-awla sur kummissarju għandna xi mistoqsijiet għalik. L-ewwel mistoqsija minn eh, Sinjura Maria Bawdi Kuxet dwar l-edukazzjoni fl-istrateġija politika l-ġdida Ewropea. Grazzi ħafna, President membri tal-Parlament, sinjuri, nixtieq nirringrazzjakom għal dik il-mistoqsija xi hija mistoqsija relevanti ħafna f'dawn iż-żminijiet u nixtieq jiena nisħaq fuq il-fatt li taħt l-umbrella tal-istrateġija tal-Lisbona tkabbir u l-impjigi l-Kummissjoni għal ħafna snin diġà kienet qed issegwi l-aġenda tal-modernizzar għall edukazzjoni u eh, qed nifokaw fuq it-tlet qsma partikolari il-kurrikula, il-governanza u l-finanzjament. Dwar il-kurrikula dawn jaqgħu taħt il-qafas tal-proċess ta' Bologna, proċess li qed jipprova joħloq eh, eh, spazju ta' edukazzjoni għolja sal-2010. kom tafu li din miex inizjattiva tal-Komissjoni ma' inizjattiva ta' 47 pajis fl-Europa. Aħna narfu l-importanza aħna t-ninaqdu mal-proċess u nsostnu dan il-proċess minħabba ir-relevanza ta' dan il-proċess mal- programmi tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Olja. Nixtieq jiena nisħaq fuq xi inizjattivi relatati li saru matul din l-aħħar sena nixtieq jiena nsemmi il-fat li nħadnu triangolu tal-arfin permezz tal-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u Teknoloġija li nħeġġu l-arfin ta' edukazzjoni u taħriġ fl-Ewropa kollha u l-introduzzjoni ta' afas kwalifiki għal talim matul il-ħajja il-trasferiment ta' krediti, eh, supplement development fuq id-diplomas kif ukoll krediti Ewropej għal um, l-edukazzjoni u taħriġ u taħriġ vokazzjonali. Għannu għalli l-edukazzjoni u l-wieħed eh, jkun jista' jitrasferixxi b'mod aħjar u mbagħad eh, għaddejjin proġetti lejn dan il-lan. Aħna narfu l-importanza tal-suq tax-xogħol tal-lum u ta' u l isfidi wkoll speċjalment għaż għazzazax u għalhekk aħna ħriġna bi eh, inizjattiva ħili ġodda l impiegi ġodda kif ukoll it waqif ta' Business Forum ta' l-Universitajiet fejn l-iskambi ta' opinjonijiet u femmiet u esperienzijiet qed iseħħu bejn l-akademja u n-negozji. Dwar l-ispazju ta' edukazzjoni għolja hemm kunsens bejn il-pajjiżi li qed jipparteċipaw li hemm saru ħafna kisbiet mill-1999. Il-proġett mhux se jintem fl-2010 imma dan se jitkompla sal-2020. Bil-perspettiva tal-Kummissjoni, il-proċess ta' Bologna fis-snin li ġejjin għandu jifoka fuq kif nistgħu nipprovu iktar il-mobilità fil-edukazzjoni u sabiex insaħħu dimensjoni esterna l-aċċess għall-edukazzjoni kif ukoll li nagħtu dimensjoni globali, jiġifieri li jkun hemm il-kooperazzjoni kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni Ewropej u l-imsieħba fid-dinja kollha. Grazzi ħafna, grazzi sur Kummissarju, is-Sinjura Badija. Grazzi ħafna, President, xejn grazzja lill-Kummissarju wkoll. L-umazzini darba li għandi l-pjaċir li nsaqsi mistoqsijiet soqsijiet u nisma' t tweġibiet tiegħek ovvjament aħna naqblu naqblu fuq il-proċess ta' Bologna. Il-mistoqsija tija kienet fuq il-futur qarib u dak imbiet ukoll. Dawn iż-żminijiet ta' kriżi ekonomika ħafna industriji maturi li mhux se joħolqu iktar impjiegi. Imma għandna bżonn li jkollna dawn l-impjiegi għall-ekonomija ġdida, nistgħu nsejħu l-ekonomija favur l-ambjent, għalhekk f'din is-sitwazzjoni ġdida eh, f'din l-ekonomija l-ġdida li qed nintroduċu Dawn l-affarijiet kif se jkunu riflessi fil-pjanijiet tagħna l-universitajiet u għat-taħriġ vokazzjonali? Speċjalment f'mument meta kif tafu għadna bdejna l-proċess ta' Copenhagen fuq l-edukazzjoni taħriġ, ġifieri tista' tgħidilna jew tagħtina ftit iktar tarif dwar dawn il-punti jiena naħseb li inti u darboħra tkellimt eh, dwar problema ferm importanti diġa diskutejna dal-ħodu li jissa għanna 78 miljon fl-Unjoni Ewropea ħiliet bażiċi eh, u għacċar li eh, sal-2020 mhux se jkollna l-istess eh, ammont ta' impjiegi għal eh, dawk in-nies li għandhom ħiliet bażiċi jew baxxi għalhekk huwa importanti li nħejju għal mument li għandna bżonn naġġornaw u nimmodernizzaw is-sistema edukattiva tagħna rridu nagħmlu progress aħna fl-analiżi tagħna u fit-tfittxija tagħna se jkunu r-riżultati, se jkunu l-impjiegi l-ġodda li rridu nħejju iż-żaża għalihom kif ukoll eh, l-adulti. Irridu aħna nkomplu bir-riċerka, għafa strateġi, ukoll u kooperazzjoni fil-politika kif ukoll it-talim reċiproku. Dan huwa qafas fejn nixtiequ nkomplu nikkoordinaw mal-istituzzjonijiet u man-negozji fuq il-ħtiġijiet tal-futur għal firxa kbira kif ukoll eh, taħlita ta' ħiliet li ċittadini se jkollhom bżonn sal-2020. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi. Sur Mitchell jixtieq saqsim soqsija. Grazzi ħafna, President, u nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għat-tweġiba tiegħu L-edukazzjoni għal kwistjoni għall gvernijiet tal-Unjoni Ewropea ma naħseb li l kummissjoni tista' tgħin tikkoordina it-tem appartit fis-sistema edukattiva. Fi taqsimiet sħaħ tal-komunità tagħna in-nies m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni għolja. Pereżempju f'Dublin. Hemm 75% tal-ħabsin tagħna li m'għandhomx dan l-aċċess u l-aċċess huwa baxx ħafna. Naseb li situazzjoni l-istess fl-Ewropa kallu tista' inti temm eh, la partit u tiftaħ l-edukazzjoni għal kulħadd. You, uh, you, you started your question with a very Iva, inti għamilt analizi veru tajba li ovvjament il-kompetenzi huma diversi, divergenti, ma eh, il-tamin jgħid li l-Kummissjoni ma tistax ma taqbilx ma kull sforz li wieħed jista' jagħmel biex itejjeb il-livell ta' edukazzjoni tal-popolazzjoni kollha. Dan nistgħu nagħmluh permezz ta' aċċess għall edukazzjoni terzjarja. Bek biss wieħed jista' tikkonserva l-ekonomija fl-Ewropa u tikkonserva il-prosperità, il-livell ta' ixin tan tajjeb li għanna fl-Ewropa. Għalek, l-istati membri l-Kummissjoni iridu jaħdmu it-fit f'dan rispett sabiex il-kondizjonijiet għal l-studenti li jkunu ġejjin minn kuntesti diffiċli fis soċjetà soċjetà xorta waħda ikollhom aċċess għall-edukazzjoni universitarja. Madam Tikaw. Grazzi, Sinjura Tikaw. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Komissarju nafu li hemm ħafna żgħażagħ li jitilqu l-iskola. U l-Unjoni ma tistax tkompli tiżviluppa jekk ma tinvestix fir-riċerka. Sissa ħames stati membri biss investaw iktar minn 2% tal-GDP fl-edukazzjoni minħabba l-kriżi ekonomika, il-budget għall-edukazzjoni dejjem qed jitnaqqar. U da se jkompli jiġri fil-żmien li ġej għax il-kriżi qiegħda magħna u se tibqa' magħna. Għalhekk kif se nejnu l-edukazzjoni, l-innovazzjoni, x'qed tagħmel il-Kummissjoni u l-Istati membri sabiex l-investiment minimu fir-riċerka u fl-edukazzjoni wieħed ikun jista' jiżgura fil-snin li ġejjin. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Iva, għandek raġun hawnhekk li percentaġġ ta' zazax eh, li jħallu l-iskola darba dejjem huwa għoli fl-Ewropa qed naħsbu li huwa livell ta' xi 10 fil-miji aħna rridu nilħu il-livell ta' 10% sal-2020. Imma mhux faċli li nilħu għax sissa għadna livell ta' 15% ta' dawn l-school leavers. Ovvjament, dan din mhux awgurju tajba biex nilħu dawn il-miri tagħna inti qed tajjeb ukoll li hemm ċertu gvernijiet li mħabba il-problemi finanzjari, il-fat li għedin għandhom u kol programmi ta' rilanċ għall-ekonomiju taħom, qed jihdu exit strategies u inaqru minn ċertu suġġetti tal-budget. F'xandhom ikunu dawn il-prioritajiet fejn irridu, xirridu nenfasizzaw bħala setturi inti qed l-Kummissjoni dejjem saħqet fuq il-bżon li nżommu il-finanzjament eh, fil-qasam tal-edukazzjoni, riċerka l-innovazzjoni. Għax aħna verament nasbu li b'dan il-mod biss inkunu nistaw nikkonservaw ikonna il- insaħħu l-kompetitività tagħna, nibqgħu minn ta' quddiem sabiex ikonna performance aħjar fil-ġejjini għalhekk huwa ovvju li l-Kummissjoni se tkompli tappella sabiex l-edukazzjoni u attivitajiet li għandhom xaqsu mad delegazzjoni jiġu finanzjati kif suppost ġifiri fuq livell oli, anki fi żmien ta' kriżi ekonomika. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issanna mistoqsija oħra għalik. Signora Tikaw l-istess se eh, il-mistoqsija. Qed se nitkellmu fuq l-aċċess ta' zaza għall edukazzjoni ta' kwalità sabiex dawn ikunu wkoll jistgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. Very much, Mr. Mr. Grazie ħafna, Sur President. Signuri, deputati, jien naħseb diġà tkellim fuq ċerti affarijiet meta rispondejt mistoqsija oħra u li japplikaw ukoll għal din il-mistoqsija. Eh, qed naraw kemm hu importanti dan is-settur, dan is-suġġett u ħalli nitkellem intikom informazzjoni oħra biex nirrispondi l-mistoqsija. Kif tafu, skont l-artiklu 149 u 150 ta' trattat tal-ISI, naraw li sistemi ta' edukazzjoni u ta' tariċ ovvjament huma kompetenza tal-istati membri u sta' għalihom li jiddeċidu fuq dan il-programmi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ. Madana kollu l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-fatt kemm importanti dan is-suġġett li qed titkellem fuq is-Sinjura Tikaw. U jkun hemm ukoll riforma permezz tal-OMC, l-Open Method of Coordination. Fil-rekomendazzjoni tal-2006 għal dawk li huma l-kompetenzi meħtieġa għall-LLL lifelong learning insibu li iż-żaża għandhom fil-edukazzjoni primarja jiżviluppaw ruhom ċertu livell li jipreparom għal ħajja adulta li jkun ittijom ċertu kompetenzi biex ikunu jistaw jippenetraw fid-dinja tax-xogħol. U hemm bżonn inħarsu lejn dan is-suġġett minn min din il-perspettiva tal-kooperazzjoni eh, li ti 2020 tal-Ewropa. Tal Nejdu li f'dan ir-rapport għal dan il-programm l-ewwel eh, fażi tiegħu il-Kummissjoni tixtieq eh, li tara fl-Istati membri li kunnem ġifiri titjib fil-matematika, fil-qari, fil-xjenza. fil matematika fil qari fil xjenza u anki it-titjib biex innaqsu il-numru ta' dawk iż-żazax li jitilqu l-iskola darba l-dejjem. Permezz tal-proċess ta' Copenhagen, l-Istati membri tal-Unjoni edin jikoperaw iktar u iktar sabiex jaqsmu il-modelli, l ekspertiz sabiex jgħinu l-żazax ikollhom aċċess id dinja ta' dinja ta' xogħol jekk wieħed jagħti iktar importanza tat taħriġ u anki l-edukazzjoni vokazzjonali, l-LLL, il-politika li għandu xtaqsam ma dan kollu, dan ikun ifisser li n-nies li jaħdmu fl-Ewropa ikunu iktar flessibli, ikunu jistgħu jadattaw ruħhom għal kondizjoni tas-suq tax-xogħol. Programmi oħra, pereżempju l-Leonardo, il-mobilità huwa mezz ieħor li jgħin iż-żgħażagħ biex ukoll ikollhom aċċess id-dinja tax-xogħol nitkellmu hawnhekk fuq eh, mill-apprentices li jkunu qegħdin jitħarġu fuq il-post tax-xogħol. Dan jagħmluh ukoll ħafna drabi f'pajjiżi oħra. Dan kien programm ukoll li kiseb ċertu suċċess għax tejjeb il-kompetenzi tan-nies, taż zazax, e, anki għal min jimpjega n-nies. Rajna wkoll li dawn in-nies ħafna drabi itejbu il-kompetenza fil-lingwi. Il-programm Erasmus u kol ta' min wieħed jisemmieħ. ġifiri l-studenti li jmorru minn università għall-oħra. Imma mill-2007 il-programm Erasmus u kol kien etjajn dawk eh, l-istudenti li ikunu jridu periodu ta' taħriċ mal-kumpanniji. U minn mindu imbeda dal-program kiseb ħafna suċċess għax anki fl-ewwel sena tiegħu il-fuq minn 20,000 studenti marru jamlu xie esperienza barra u iktar minn 15,000 ipparteċipaw dawn l-isforzi ġifri kumpanniji kienu involuti. Dan huma biss ftit eżempji ta' kif aħna nistaw intejbu il-kooperazzjoni bejn universitajiet u il-kumpanniji u dinja kummerċjali. Aħna tkellimna wkoll fuq l-importanza tal-proċess ta' Bologna il-kooperazzjoni bejn l-universitajiet, ġifir istituzzjonijiet ta' edukazzjoni terzjarja, musa noqot nerġa' nirrepeti dak li diġa qed ftit minuti ilu biex nagħlaq xtaqt bit li l-Kummissjoni taraf id-diffikultajiet speċifiċi tal-żaza meta jkunu qegħdin jippruvaw jitlu fid-dinja tax-xogħol. U il-qafas tal-istrateġija tal-Lisbona tkabbir u għal iktar postijiet ta' xogħol kemm il-Kummissjoni u l-Kunsill taw importanza partikolari sabiex ittejbu sitwazzjoni ta' eh, l-employability ta' żgħażagħ dan permezz tal-pat għazzaza eh, li ġie adottat fl-2005 għall-integrazzjoni tal zaza fil-dinja tax-xogħol u fis-soċjetà kollha kemm Imma il-progress li rajna kien importanti fil-bidu imma mbagħad dan naqqas minħabba ovvjament il-kriżi ekonomika. Huwa minnu li iż-żgħażagħ jintlaqtu Eh, l-ewwel li jintlaqtu meta ikun hemm tnaqqis fil-postijiet tax-xogħol dawn huma l-ewwel li jintalbu jitilqu x-xogħol. Il-Kummissjoni din is-sena stess inkoraġġiet lill istati membri u l-social partners biex jaraw li iż-żaża anke jekk fid-dinja finanzjarja prekarja xorta ikollhom aċċess għal edukazzjoni ta' kwalità, għat taħriġ ta' kwalità u anke apprenticeship u traineeships. Grazzi. Thank you. Nirringrazzjak. Sinjura Tikal, trid kompli saqsi xi ħaġa? Iva, sur President, sur Kummissarju nirringrazzjak. Minħabba l-kriżi ekonomika hemm ir-riskju li iż-żazax ma jsibux xogħol. U dawn jibqgħu qiegħda għal żmien twil. Il-Kummissjoni hemm bżonn li tara li iż-żazax bżonn li kollum iktar possibilità għal taħriġ biex ma jkunux zvantaġġati. Għax eh, meta jiġu mitluba li kollom jintalbu ċertu numru ta' snin ta' esperienza, 15 snin esperienza biex ikunu jistaw jiksbu xogħol. Iva, għandek raġu sinjura li skont iċ-ċirkostanzi attwali il-Kummissjoni l-Stati Membri hemm bżonn ikunu kreattivi ħafna sabiex ittejbu l-kundizzjonijiet għaż-żgħażagħ sabiex jew iżom ikunu jistgħu iżommu il xogħol jew kella kif jipreparawom aħjar jagħmlu taħriġ mill-ġdid jekk ikunu tilfu il-post tax-xogħol biex jadattaw ruhom għal xogħol differenti. Il-Kummissjoni qed taħdem bis-sieħ mal-Istati Membri flimkien mal-esperti wkoll. U qegħdin jifukaw fuq tliet setturi kif dan il periodu jintuża tajjeb biex wieħed ikun jista' jiżgura li il-kompetenzi bażiċi u l-iktar importanti jkun iżda taħjilħuhom kif l-edukazzjoni ta' kwalità tkun iktar ġusta u kif wieħed jista' ukoll itejjeb sitwazzjonijiet fl-iskejjel. Naħseb li dawn huma kondizzjonijiet bażiċi sabiex wieħed jista' jipprepara ħjar li żgħażagħ tagħna biex dan il-perdu diffiċli jkunu jistgħu jelbuh u biex ikunu iktar ippreparati għal fażi meta ikun hemm iktar xogħol li um, jiġi jiġi kreat wara l-kriżi wara li tgħaddi l-kriżi. Issa, immorru l-mistoqsija numru 30, is-suġġett huwa l-volontarjat fl-isport il-mistoqsija tas sur Aylward. U l-Kummissarju nitolbu issa jirrispondi il-mistoqsija. Nirringrazzja ħafna għal din il-mistoqsija għax il-volontorjat f'attivitajiet f'tilet settur huma importanti ħafna fil- fil-politika għax jagħtu ovvjament iktar inklużjani ċittadinanza demokrazija U ovvjament huwa ta' valur ekonomiku wkoll fis-soċjetà. Il-volontarjat jagħti ħafna opportunitajiet ta' edukazzjoni mhux formali. U anki jekk naraw volontarjat f'ħafna setturi, hemm ċertu partikolaritajiet fil-qasam tal-isport Fl-isport naraw li l-volontarat huwa bażi għall-amministrazzjoni, l-implementazzjoni ta' attivitajiet sportivi li stati membri l-ġodda. U ovvjament ir-rwol huwa importanti ħafna biex jagħti sapport tal-istruttura kollha tal-isport. tal tal istruttura kollha tal isport l-importanza tal-volontarjat fl-sport minn dejjem ġi eh, dejjem kien hemm marfin tiegħu fuq il-livell Ewropew. Kien hemm eh, white paper fuq l-sport tal-2007 u l-Kummissjoni rikonoxxiet ir-rwol tal-volontarjat bħala element li jgħat fuq sissin tajba fl-sport. Eh, Pierre de Coubertin, pjantazzjoni naraw il- li volontarjat tal-sport u anki l-laqdiet tal-sport sar studju fuq il-volontarjat u anki il-bdil ta' prassi tajba dan huwa grupp informali tal-non-profit sport organizations. Kien hemm ukoll proġetti għal volontarjat fl-sport li ġew finanzjati mill-proġett tal-Europe for Citizens u anki Youth in Action. Studju ġdid imbeda fil-rebja ta' din is-sena u jitkellem fuq il-volontarjat jidiskrivi il-volontarjat fl-sport fil-27 stat membru. bekk se nistaw naslu għall-analizi tal-opportunitajt li hemm, l-sfidi li qed jiltaqmjow dan is-settur u jgħat rikonoxximent li l-istati membri, l-soċjetà ċivili u anke l-għadiet tal-sportivi Ir-riżultati dan l-istudju qed nistennewhom għall aħħar ta' din is-sena għalhekk ovvjament f'dan il ġimgħat li ġejjin eh, se nirċevuhom. Aħna nasbu li dan l-istudju se jgħin biex nifmu aħjar x'inhuwa dan is-suġġett tal-volontarjat fl-isport kemm f'termini tas soċjetà u anki finanzjari sabiex inkunu nistgħu nirrispondu għal domanda li hemm għal volontarjat fl-isport f'dan il-kuntest fl-ambitu tal-Ewropa. Skont il-proposta li għada qed tistenna il-proċedura leġislativa, l-Kommissjoni tixtieq tippromovi l-attività volontarja fl-isport fl-ambitu ta' sena tal-2011 tal-volontarjat, jekk jidħol fis il-Trattat tal-Lisbona, jidħlu u kol ċertu klawzuli u dispożizzjonijiet li għamlu referenza għal-promozzjoni ta' eh, strutturi sportivi u dan inkunu rridu nerġu nagħmlu riflessjoni ġdida fuq il-Komissjoni għalek tikkonsulta ma kull min involut sabiex ikun hemm inizjattivi ġedda ċari li kollhom valuri miżju ġdid. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Edward Hazard. Sur Herbert, għandek ċans għal mistoqsi oħra, nixtieq ringrazzja il-Kummissjoni anki li l-fatt li huwa referra għal white paper dwar l-isport. Nixtieq issa nitkellem fuq l-obeżità, waħda mill-problemi kbar li nintaqgħu ħafna Ewropa. Milli jidher hemm 22 miljun tifel u tifla li huma obiż. Ob ob eh, ob il-fat li dan il-fenomenu qed l-lar għandu jinkwetana ħafna. L-obeżità fit-tfal ovvjament iġġib l-obeżità l-iktar tard fil-ħajja tal-persuni. Għalhekk kif qed taħdem il-Kummissjoni biex taqqat il-volontarjat fl-istort u tiġġielet ukoll il-fatt li l-obeżità fit-tfal qed tmur għall-lar. Hemm xi possibilità li ikunem hemm forsi xi programm edukattiv li jitnieda sabiex dan il-messaġġ ikun jista' jgħaddi biex ikun hemm iktar promozzjoni ta' dan il-kunċett. Grazzi ħafna. U dan ovvjament f'kull stat membru. Grazzi, sur Kummissarju Fidejk. Iva, nirringrazzjak għal din, eh, għal fatt li inti din, eh, din il-mistoqsija jew dan eh, suġġett tant importanti naqbel miegħek mija fil-mija li l-problema tal-obeżità fit-tfal li se teffettwhom fil-ħajja adulta tagħhom hija problema urġenti li aħna qegħdin niffaċċjaw fl-Unjoni Ewropea. Iktar tard se nitkellem fuq l-istudju li diġà saru jew li qegħdin isiru u fuq dan is-suġġett joħroġ ċar li dan huwa mod ta' kif wieħed jaħdem, ġifri minn banda wieħed irid jara kif itejjeb l-attivitajiet sportivi fl-iskejjel, naraw li anki li l-adulti jagħmlu attività sportiva. Imma mill-banda l-oħra rridu wkoll noqogħdu attenti għal pariri li nagħtu dwar l-ikel. Kif taf tajjeb inti skont l-aħħar studji joħroġ ċar li fil-ħamsinijiet Probabilment konna nikonsmaw iktar kaloriji, konna niklu iktar affarijiet xaħmin, ma ma kenniex daqshekk obeżità u għaliex dan. Dan kien għax in-nies kienu kienu iktar jamlu iktar moviment, iktar u ġifieri l-obeżità ma nistax niġġildula biss jekk ikunna rikomandazzjonijiet ta' dieta, ovvjament irid ikun hemm attività fiżika marbuta ma' dieta Għalhekk x'nistgħu nagħmlu f'dan il-qasam? Forsi tafu intom li l-Unjoni Ewropea għadha qed tistenna għal kompetenzi fil-qasam tal-isport. Ġifiri għal ratifika, il-proċess ta' ratifika ta' trattat ta' Lisbona, Umbat il-Komissjoni tkun tista tiftaħ il-konsultazzjoni mal-partit konċernati kollha sabiex inkunu nistgħu nippreparaw inizjattivi pozittivi u tajbin. Jiena nisab ċert li dan huwa suġġett li se naħdmu ħafna fuqu kif nistaw intejbu b'mod pozittiv il-sitwazzjoni ta' tfal. sabiex forsi nżidu n numru ta' sijat ta' sport li għamlu fl-iskejjel affarijiet bħal dawn ma naħsibx li jkunu diffiċli li wieħed jintrotuġġihom sabiex ovvjament riżultati jkunu tajbin ħafna. Madam Harkin is next. Grazzi l-Onorevoli Harkin. Sur Komissarju, inti fir-rispons tiegħek et li l-volontarja tiġi valur ekonomiku, tiġi valur soċjali u koll. Issa, inti semmejt li s-sena 2011 hija sena Ewropea tal-volontarjat. Jena nixtieq nistaqsi għaliex il-Kummissjoni proponiet budget ta' 6 miljun biss għal din is-sena u s-sena tal-2010 kolla budget ta' 18 miljun. Volontarjat huwa b'xejn għaliex jingħata b'xej. Iżda jiena ma nasibx li din raġuni eh, valida biex l-Unjoni Ewropea ma tinvestix fil- miljun volontieri li hemm madwar l-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq nitlob biex jiżdied il-finanzjar li ġie allokata li xjiena tassew nemmen li dan mhuwiex biżejjed. Grazzi. Inti sur kummissarju kjożbuk, grazzi kont qed nikkonsulta s-xef di kabinet biex natik tweġiba preċiża kemm jista' jkun. Sa fejna fien Kien hemm 8 miljun euro allokati għas-sena tal-volontarjat u jiena nemmen illi jekk nibdew nippjanaw tajjeb, jiena naħseb li ser nibdew dal-waqt, kif tittieħed id-deċiżjoni, illi bippjanar tajjeb u b'dan l-ammont ta' flus aħna nistgħu tassew nisħu dwar l-importanza tal-volontarjat. Il-benefiċċji li dan ġib għal-ħajja soċjali kif ukoll jifranka f'dak li għandu x'jaqsam l-organizzazzjoni tas soċjetà u attivitajiet kulturali. Jiena nittama li b'dan l-ammont ta' flus aħna nkunu nistaw fl-aħħar mill-aħħar niksbu l għanijiet li semmu fil-mistoqsija. Grazzi. Il-mistoqsija li jmiss hija wkoll dwar l-isport. Hija mamula missur Brian Crowley u ser jitkellem dwar il-white paper dwar l-sport. Komissarju, Iwa, sur president, jina nemmen li din il-mistoqsija hija marbuta mal-mistoqsija l-oħra ma tweġiba illi jiena tajt dwar kif aħna nistgħu naqdu l-prattiċi ta' dieta, drawiet ta' dieta u kif nistgħu nippromovu stil ta' ħajja aktar eh, tajjeb. U kif nistgħu nġibu valur miżjud lill politiċi nazzjonali f'dawn l osma L-ewwel ħaġa irrid insemmi il-white paper tal-Kummissjoni l-istrateġija tal-Ewropa marbuta ma' kwistjonijiet eh, ta' obeżità li tisħaq dwar l-importanza illi nieħdu passi proattivi eh, lejn azzjonijiet ta' attività fizika kien hemm ukoll azzjonijiet li ġew suġġeriti f'din il-white paper u l-white paper dwar l-isport. Dawn jikkomplementaw il-xulxin. Il-Kommissjoni ħolqot grupp ta' livell li dwar il-nutriment u l-attività fizika fejn uffiċjali mill-istati membri kollha jistgħu jiskambjaw idejat, raqwa prattika u kol perspettivi tal-politika tal-gvernijiet f'dan l-osma kif tafu dan il-grupp ta' livell li qed jiltaqa' għall-inqas le darbit fis-sena. Permezz tal-programm ta' saħħa pubblika il-Kummissjoni qed tappoġġa inizjattivi fost l-oħrajn l-sħubijiet lokali u blanijiet eh, li tipromovi l-attività fizika fost iż-żaza dwar il-white paper dwar il-nutriment jina ikolli ngħid illi din il-white paper tisħaq dwar il-fatt illi s-settur privat u l-NGOs għandhom ir-rwol importanti x'jaqdu. Jiġifieri jridu jajnuna biex il levelli ta' obeżità jonqsu. is xogħol tal-ħidma Ewropea dwar id-dieta tal-attività fiżika dwar dej u hemm ukoll il-membri li jimpenjaw ruħom biex jihdu azzjoni f'din l-osma f'dan il-qasam u jipruvaw jaqilbu tendenza. Fl-qasam tal-sport il-white paper hija l-uniku eh, u l-uniku referiment illi hemm. Dan qed tagħmlu biex ittejjeb l-attività fiżika u tinkludi l-appoġġ tan netwerk HEPA. Qed tippromovi wkoll aktar eh, fondi f'dan il-qasam l-aktar fil-kuntest ta' seba' programm AFAS għar riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku. Il-programm ta' saħħa pubblika u il-programm ta' talim matul il-ħajja il-lini gwidi li ġew adottati fl-2008 nistgħu wkoll narawhom bħala kontribut biex ninformu liċ ċittadini dwar il-benefiċċji tal-attività fiżika. U wkoll biex inżommu bilanċ xieraq bejn nutriment u l-attività fiżika. Kommissjoni bħalissa qed timplementa azzjoni ta' tħejja fil-qasam tal-isport biex tħejji azzjonijiet tal-ġejjieni f'konformità mad deċiżjonijiet tal-baġit meħuda mill-Parlament l-azzjoni ta' tejja tal-2009 diġa qed tatina indikazzjoni dwar eh, l-interess 64 tal-applikazzjonijiet ikunu marbuta ma' dan il-qasam. Grazzi. Grazzi. Sur Crowley. Grazzi, Sur President, Jena nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju għat-tweġiba tiegħu. Jiena inti semmejt żewġ punti l-iktar dwar il-grupp ta' nutriment u saħħa. Iżda koll dwar il-reklami mux eh, mhux tajbin fejn jgħidu illi l-isport huwa marbut ma' ċertu tip ta' prodotti u addittivi li jista' jagħmel ħsara lis-saħħa irridu użati prodotti naturali, iżda dawn qed jużaw prodotti bħalma huma eh, growth hormone, hormones u xarbit li jagħtu prestazzjoni aħjar. Iżda dawn fil-verità da jikkawżaw problemi kbar ta' saħħa għalhekk jiena xtaqt ninkoraġġixxi kemm l dawk li jieħdu l-isport fuq livell professjonali kif ukoll l-oħrajn illi li wieħed jixrob xarba bħal din mhix ser tagħmel il-prestazzjoni tiegħu aħjar. Grazzi. Jina naħseb li l-perspettiva tiegħek hija ġusta. Għaliex illum jekk wieħed imur il-ġim jara ħafna minn dawn il-prodotti, eh, dawn is-supplements ta' dieta U dan huwa negozju ta' sew kbir f'dan il-qasam. Jiena naħseb illi għandek raġun illi aħna rridu noqogħdu attenti u rridu wkoll noqogħdu attenti kif nitrattaw din dan il-qasam, rridu nsibu bilanċ tajjeb bejn li rridu noffru possibilità għall-atleti li jkollhom aċċess għal prodotti tajbin, aċċess għall informazzjoni tajba. u x'tip ta' prodotti hum qegħdin jużaw, x'qegħdin jieħdu. Jiena naħseb li kun tajjeb jekk ikonna kampanja ta' informazzjoni dwar konsegwenzi negattivi ta' dawn il-prodotti. Rridu wkoll nitrattaw il-livell ta' protezzjoni tal-konsumatur, jiġifieri dawn il-prodotti rridu jkunu deskritti b'mod ċar immarkati u jridu kun hemm kol tip ta' konsekwenzi negattivi jista' jkollu fuq l-atleta. Jiena naħseb illi għandek raġun. Irridu naħsbu dwar kif nistgħu nevitaw il-konsegwenzi negattivi li wieħed wieħed jagħmel l-isport, iżda mbagħad eh, l-effetti pożittivi tiegħu jispiċċaw billi wieħed jixrob jew jieħu dawn it-tip ta' prodotti li jagħmlu ħsara lis-saħħa. Grazzi. Issa sur kummissarju għanna l-aħħar mistoqsija li kill lejla Din il-mistoqsija hija mamula mis Kaċin u hija dwar id-diffikultajiet ta' teatru Sloven fi Trieste. Il-teatru Slovensko stalno gledalisċe. Grazzi, sur President, jina nishtiq nirringrazzja l-deputat ta' din il-mistoqsija u jidher biċċar li huwa qed jipprova jara kif jista' itejjeb is-sitwazzjoni ta' dan it-teatru. Ikolli nibda billi nitkellem billi nisħaq li l-azzjoni komunitarja fil-qasam Eh, tal-kultura hija bbażata fuq artiklu wieħed ħamsa li għandha lan li ttejjeb il-kooperazzjoni bejn l-istati membri. U jekk ikun meħtieġ tappoġġa u tissupplementa tkun ta' supplement għall-azzjoni. Iżda il-fondi huma tal-istati membri Madonna kollu, id-dialogu interkulturali u l-promozzjoni ta' diversità kulturali huma għanijiet ewlenin tal-Aġenda Kulturali Ewropea u l-proġetti transnazzjonali f'dan il-qasam għalhekk jistgħu jkunu eleġibbli għall appoġġ komunitarju. Huwa l-programm ta' kultura u għandu land mod aktar speċifiku biex jinkoraġġixxi kreattività il-mobilità tal-artisti, l-aċċess għal-kultura, t-tixrit tal-kultura, dialogu interkulturali u l-arfin tal-istorja u l-wirt kulturali tal -kulturali, l-Ewropej. Proġetti b'dimensjoni Ewropea biss jistgħu jiġu finanzjati. Dan ifisser illi tlieta jew sitt organizzazzjonijiet minn stati membri differenti irridu jipparteċipaw fil-programm. Il-fondi għall istituzzjoni waħda kulturali huma possibbli biss lek l-attivitajiet isaħħu fuq livell Ewropew. Fallinqas seba' pajjiżi illi jipparteċipaw eh, fil-programm kulturali. Irridu wkoll insemmu l-Kummissjoni żviluppat strateġija biex tippromovi il-multilingwaliżmu fl-Unjoni Ewropea li kopri il-lingwi ta' minoranzi u ta' migranti. Naraw ukoll il-fatt li l-Kummissjoni tappoġġa il-lingwi kollha li huma mitkellma fil-komunità U dan jinkludi wkoll dawk mitkellma mill-minoranzi. L-istrateġiji ġew implementati f'kooperazzjoni mill ma mal-istati membri iżda l-istati membri huma dawk li ser jieħdu id-deċiżjoni. Il-promozzjoni tal talim tal-lingwi diversità lingwistika wieħed mill-lan ewlieni tal-programm ta' tal-lima tul il-ħajja u l-Unjoni Ewropea hawnhekk tappoġġa proġetti u networks biex tippromovi l-lingwi kollha preżenti fl-Unjoni Ewropea u dan jinkludi il-minoranzi. Parti minn hekk irridu nisħu l-ħarsin tal-persuni li appartjenu għal minoranzi huwa wieħed mill-prinċipji li fuq l-Unjoni Ewropea hija eh, msejsa u għalhekk l-istati membri jridu jużaw l-istrumenti legali kollha tagħhom biex jiggarantixxu id-drittijiet tal-persuni dawk li wkoll jappartienu għal minoranzi nazzjonali u jaġixxu kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. Il-Kommissjoni Ewropea tisħaq ukoll dwar l-impenn tagħha l-ħarsien ta' drittijiet fundamentali u non-diskriminazzjoni. Grazzi. Grazzi Sur Kaċen tixtieq tiċċara xi ħaġa? Grazzi. Sur Komissarju, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Din hija problema konkreta. Il-Kummissjoni taħseb illi din taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. Iżda, dan il-Parlament Ewropew jaħseb illi xi affarijiet mhux qed jaħdmu tajjeb fl-Italja. U għalhekk ser nisimaw dwar rezoluzzjoni li tista' taffetwa l-affarijiet fl-Italja. L-Kummissjoni taħseb li m'għandix ġurisdizzjoni hemmhekk iżda aħna maġġoranza naħsbu li l-Kummissjoni trid titratta din il-kwistjoni wkoll. Il-kwistjoni ta' minoranzi mhijiex kwistjoni biss ta' drittijiet ta' ċittadini, iżda hija wkoll kwistjoni ta' dmirijiet. Huwa dmir tal-Istat illi ħares il-minoranzi Jiena sodisfat li jinti tkellem dwar diskriminazzjoni. U il-ġlida kontra din id-diskriminazzjoni iżda lebda minoranza ma tista tgħix jekk i ma tirċivix diskriminazzjoni pożittiva. Il-minoranzi jeħtiġilhom aktar appoċ morali politiku jekk eh, dan irrit jibqa emmek. Sur Kummissarju, din hija istituzzjoni li ġiet imwaqfa mill-istat li jiena semmejt għal aktar minn 50 sena ila topera. Iżda qed naraw li l-istess storja tirrepeti ruħha kull sena sal-aħħar tas-sena u ma ma jirċevu lebda fondi u dinja forma ta' pressjoni politika u kif taf inti. Aħna l-koll għanna bżon tal-affarijiet biex aħna nkunu nistaw nibqaw neċu, għanna bżon ta' miżuri konkreti, grazzi. Komissarju, grazzi jena nifem tħassib tijak. Iżda, inti taf li aħna fil-kommissjoni aħna rridu naperaw taħt regoli li ġew stabiliti speċifikament għal qasam tal-allokazzjonijiet tal-budget. Għalhekk jiena fir-risposta tiegħi kont qed nipprova nagħtik possibiltajiet dwar kif aħna fuq livell Ewropew nistgħu nejnu l teatru Sloven. L-unika mod kif il-Kommissjoni tista' tassisti b'mod finanzjarju f'dan ir-rigward u jekk l-amministrazzjoni ta' dan it-teatru jkun jista' jistabilixxi kooperazzjoni mal-ġirien u jsir attiv fil-programm kulturali taħt il kondizjoni ta' twalina naħseb illi din tista' tinkiseb hija possibbli u nemmen ukoll li din tkun għal benefiċċju mhux biss ta' dan it-teatru iżda ta' msieħba oħra li t-teatru sloven jista' jkopera fil-ġejjieni. Għaliex huwa biss taħt dawn il-kondizzjonijiet illi l-Kummissjoni jista' jkollha perspettiva pożittiva f'dak li għandu x'jaqsam konkreti Kif jiena diġa spiegajt l-element ta' kooperazzjoni Ewropea f'dan il-qasam. Kif inti taf aħna m'għandniex budget speċifiku għal dan it-tip ta' proġett, aħna ma nistgħux niffinanzjawhom dawn. Jiena nifhem id-dibattitu dwar din il-kwistjoni għaliex spiss ikun imqanqal għandu xjaqsam mal-pajis, mal ċittadinanza, mal-lingwi u jina naħseb li l-Parlament għandu pozizjoni tajba ħafna biex ikun jista jagħmel dibattitu dwar din il-kwistjoni kif inti qed fil-mistoqsija supplementarja tiegħek. Grazzi Kummissarju. Il-ħin għal-mistoqsijiet issa spiċċa jiena nixtieq nirringrazzjak sur kummissarju tal-preżenza tiegħek u aħna ninsabu ħerqana li nikkoperaw miegħek. Grazzi. i de conformità con l'ordine del día. Skont l-agenda li għanna l-lum, għanna għaddu għal-dibattitu fuq